Colleagues, again, we beg excuses for the delay. Hard to avoid. Mela, rridu naraw kif se ma jkonniex dawmin morru għal punt li jmiss, aħna sissat diskutejna fuq l-European Arrest Warrant u domna eh, bil-raġun. Issa, immorru mal-ewwel għal punt li jmiss, il-punt numru 9 delegazzjoni għadok tal-Libe deve udħwa fil-Global eh, Refugee Forum f'Ġiniva li sar fil-15 u l-15 bejn il-15 15 ta' Deċembru ta' sena l-oħra. Mela, għan diskutu issa dan il-rapport ta' dan il-grupp nisimgħu mill-membri ta' din id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li marret f'dan il-forum ħajedunna ftit mir-rapport tagħhom l-esperjenzi li joħorġu Sinjura Bjork, li kienet il-kap ta' delegazzjoni, Sinjura Bjork, ma tiflaħx mill-li jider. Għalek se jkonna Sinjura Dupont li se tkellimna fuq il-rapport. Iva, tajjeb fidejk, grazzi. Grazzi ħafna, President. Iva, diġa semmejt il- delegazzjoni konġunta bejn Libe Deve u Dħua. Imma qabel nibda nixtieq ringrazzja s-sekretarjat tal-li organizzaw il din il-missjoni f'Ġiniva u tal-li ġew magħna wkoll. Il-Global Refugee Forum huwa eh, eh, l-auspiċi tal-ġinus Mauda hija eh, dwar il-Global Compact tar-Refuġjati. Hemm xi 25 miljun refuġjat madwar id-dinja kollha u dejjem iġifiri li involvu l-atturi kollha, naraw l-infrastruttura ta' protezzjoni, id-delegazzjoni ħadet sem kienet hemm għal ċerimonja tal-ftuħ. U l-istati prinċipali li qegħdin fil-forum tkellmu fuq il-prassi li jużaw il-prassi tajba aħna mal-Afrika, mal-Amerika Latina, aħna rajna kif qed ixxed isir hemmhekk anke ir rabta bejn eh, li hemm bejn l-lajnuna umanitarja u dik l-lajnuna tal-iżvilupp jekk hemm xi punti li forsi insejt jistgħu isemmuhom il-kollegi. Kenna ħafna kuntatti fuq livell bilaterali l-Unjoni delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tar-Refuġjati tan-Norveġja, anki kien hemm l-Iżvizzeri, kenna ukoll kuntatti mal-Oxfam l-International Rescue Committee u anki delegazzjoniet nazzjonali pal dik tal-Ġermanja, tan-Niġerja, tal-Rwanda u oħrajn. Aħna tkellimna mal-UNHCR u l-IOM mill-forum rajna li ħarġu xi tmimmit weda mill-laqdiet u anke mis-settur privat bħala ġifri għajnuna refugjati il-pajjiżi u koll jospitawhom. Dejjem niddiskutu il-kawżi eh, għaliex in-nies ikollhom jitilqu minn eh, darhom u jisiru refugjati. Eh, miżuri ta' għajnuna għal pajjiżi li jospitaw il-forum li jmiss se jsir fil-2023 id-delegazzjoni ħarġet ukoll komunitika tal-istampa fejn prezentajna l-pozizjoni tagħna, edna li l-Istati membri u l-Kommissjoni jridu eh, saħħu l-isforzi tagħhom li rridu nerfar u r-responsabilta tagħna fuq livell tal-komunità internazzjonali u rridu naraw li l-għajnuna umanitarja u dik tal-iżvilupp naqduha biex ikonna progress fuq dan il-punt u l-sforzi tal-Unjoni Ewropea fiż-żoni ta' kriżi jridu jġibu iktar eh, stabilta biex jikun hemm inqas nies li jridu li jsiru migranti biex jitilqu minn fejn joqogħdu. Mela, Sinjura Bjork mhux mhux qiegħda magħna ek għaw il-membri tad delegazzjoni oħra li edinaw li jishtiqu u koll jintervjenu, bil-qalb kollha. il sinjura Silvana Gonzales fidejk. Presidente. Iva, Sur President, jien kelli l-onur li niforma parti minn din delegazzjoni, delegazzjoni li parteċipajna eh, fil-Global Refugees Forum u nistan kompli minn dak li qalet is-Sinjura Dupont fuq is-suġġetti li ġew eh, indirizzati. Jina Jiena naħseb li eh, il-punt prinċipali huwa ki li maħniex qed jirnexxinna inwet u il-proposta kollha kemmi tal-rilokazzjoni. Għalhekk aħna semmejna kemm il-darba li hemm bżonn li inwet u dawn il-kompromess l impenni tal-rilokazzjoni. Ir-rapport nara li qed jinkludi ċertu punti b'mod tajjeb għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja l segretarjat għal ħidma segretarjat kemm ta' Libe u Deve, Um, konna sensitivi, kienu sensitivi koll bil-proposta li konna naħdmu minnaħa tal-Kumitat tal-Zvilup, deve, u ninkludu l-impatt ta' tibdil fil-klima fuq il-mobilità li qed naraw minħabba l-impatt tal-tibdil fil-klima, speċjalment fuq pajjiżi li għandhom aktar bżonn, pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. U il rapport jinkludi wkoll qed jirnexxielu jersaq lejn e, proposta ta' rifuġġat klimatiku aħna nafu li din miex xi ħaġa li toġob lil kulħadd, mhux kulħadd jifima dan mhuwiex inkluż fid-dritt eh, fil-liġi internazzjonali imma mill-Ewropa għandna responsabilta biex nimxu qoddim u nipproteġu l-miljuni ta' persuni li diġà huma eh, ċaqlaqa internament minħabba il-klima. Għana kena numru ta' laqat ma' organizzazzjonijiet involuti u nafu li qed norganizzaw il-pjattaforma fuq impatti u dizastri u hemm ċertu pajjiżi li qed jimxu l-qudiem u jiena naħseb li din l-inzjattiva għandha tkun waħda Ewropea. Għalhekk jiena naħseb li intom tafu x'nistgħu eh, nikkontribwixxu nikontribwixxu għal din il-konklużjoni tal-Global Refugee Format Forum. Għalek jina nitlob li l-ħidma konġunta bejn komitat ta' libe u deve tkun intensiva biex ikun nistaw nimxu l-qoddim u jkonna protezzjoni, natu protezzjoni l persuni li huma dispjazzati minħabba l-klima eh, li fil-snin fil li ġejjin ħajkunu miljoni ta' persuni. Grazzi, Signora Silvana. Ligung, Herr Markert, kollegi Herr Markert, als Vizepresident deve, deve Ausschuss, vielleicht Sie wollen auch etwas mit uns. Inti u kol? Forsi tixtieq tgħid xi ħaġa? Iva. Xtaqtni li nikkonferma dak li ntqal. Me dwar il- eh, politika interna u esterna u kif daw nistaw nlaqawhom tajjeb li flimkien ma li u deve nistaw naħdmu flimkien u fuq l-immigrazzjoni, fuq eh, displacement, imma fuq dan il-forum il hemm żewġ punti prinċipali għalina l-ewwel net li nkomplu insibu soluzzjonijiet multilaterali eh, mid-drittijiet tal-bniedem u liġi internazzjonali fuq il-Global Compact fuq il-migrazzjoni u l-Global Compact fuq refugjati ma' dan il-Parlament imma anki mal-maġġoranza tal-istati membri li qablu u dan il-forum u kol sħaq fuq affarijiet importanti li l-Parlament għandu jkompli jaħdem fuqhom, jindirizzhom kifet tajjeb inti il-nis li jkollhom e, jitilqu minn fejn joqogħdu mħabba tibdil tal-klima, l-involviment tal-aqdiet, NGOs u kif tinqasam ir-responsabiltajiet e, permezz tal-lajnuna l-iżvilupp imma naraw ukoll l-ispazju tal-azil fl-Ewropa u li l minna rridu koll nużaw ukoll strumenti ta' e, resettlement huwa ukoll importanti li nitkellmu fuq il-fatt li nkunu koerenti ta' sistemi ta' resettlement. Per eżempju, rajt jiena l-bira li fċertu eh, stati membri e, jaġlu sistema ta' resettlement u oħrajn iwedu li se jagħmlu dan imbagħad jieħu il-ħin. Grazzi ħafna. Eh, Monsieur Karen. Onorevoli Karem, inti wkoll kont fid-delegazzjoni IVA Kif għamlu kellima ta' qabli rrit nirringrazzja l-organizzaturi għall-organizzazzjoni perfetta ta' din il-laqa. Laqa li eh, kienet verament interessanti fuq livelli kollha. Ehm, Il-rappresentanti tal-refugġati fusom Sibt li kien interessanti ħafna li xumma rridu jassoċaw ruħom ma' deċizjonijiet li qed jittieħdu minnhom għallek naħseb iridu nkomplu zommu kuntatt magħhom kienet ħasra fil-ferma tiegħi li kien hemm nuqqas ta' rappreżentanti tal-pajjiżi Ewropej, kien hemm iva rappreżentant tal-Ġermanja ma ftit eh, kien hemm organizzazzjonijiet imma ma kienx hemm ministri sfortunatament u eh, madana kollu xorta waħda jibqaw jgħidu li problema importanti għall ewropa Kienna skambju kol ma delegazzjonijiet kif għal eh, fil l-bira, per eżempju, fil-Libe diskutejna il-regolament ta' Dublin u kif eh, dan il-regolament mux jgħat jaħdem. U naraw ukoll kif il- eh, lokazzjoni edha eh, koll sir problematika n-nis li jridu jkunu estraditi mill-Libja. U Franza, per eżempju, li f'dan l-ħar sentejn impenjat ruħa li se tieħu 1350 ruħ ħadet biss 150. dawn kienu kolla persuni li suppost mar, nis li kellhom imorru l-Ġermanja kollha ġew aċċettati u ntbatu kemm fuq ftehim bilaterali jew inkella jew eh, ftehim globali bejn il-problema ta' risistemazzjoni hija verament kwistjoni diffiċli fu il- tkellimt ma l-rappresentant tal unhc u ah, emme kollu mbagħad ir wol tal-ibliet fl-inserzjoni soċjali professjonali tar u huma qegħdin fuq il-linja ta' uddim l-istati jistgħu jagħmlu li jridu meta l-immigranti jaslu b'mod legali jew le e, jidħlu fl-ibliet u huma s-sintki illi jridu jġestixxu s-sitwazzjoni għalhekk jiena xtaqt illi għom aktar l ibliet fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u naħseb illi rridu naħdmu kol fuq dan. Il-forum li jmiss se jsir fl-2023 għad baqa' żmien il-problema qiegħda magħna illum hemm bżonn illi naħdmu għatih sabiex Eh, din il-problema tal-migrazzjoni. Eh, eh, Jena ma naħsibx li problema ta' migrazzjoni, pjuttost problema ta' akkoljenza. Naħseb li kun aħjar illi jiltaqaw aktar spess. Anki għamnek, per eżempju, fuq livell Ewropew memx għalfej Pero hemm bżonn li jiltaqgħu iktar mod regolari u permanenti. Anke fid-dal ta' dak li qed jiġri fil-Libja. Grazzi kien hemm Elina Bonvizi, Bernard Zimniok, Rob Bruce, imma mumiex edin fil-kamra. Ma nafx jekk għax xaħat minn flokom jew xaħat tiħor li jixtieq jikkummenta jekk le xi kummenti tal-eluq. Ħadd tajjeb wis proset, grazzi ħafna. Bekk mela nistaw naddu għal punt limes fuq l-agenda imma l-ewel ħalli natu ċans li l-rappresentanti ta' Deve u Dwa li kienu ġentili bizet li ġewa unnek jaqsmu din l-informazzjoni maħna. Yes? Mr. Chair, I'm sorry to, to interrupt. President, skużani li qed ninterrompi, forsi kif smajtu l-biraħ kien hemm attak terroristiku fil-Ġermanja, intqatlu disa persuni fl-attak u qegħdin jgħidu li kien attak ta' nisel tal-lemin estrem u forsi nistaw nosservaw minuta ta' silenzju għalix eh, il-Germania eh, verament hija maħsuda b'dak li seħ u forsi għal daqstant nistaw nirrikonoxxu dan aħna u kol. Grazzi tal-komment u għal dan il-suġġeriment. Jiva, jina ma rajt fuq il-television imma kemmini għawnek minn kmini fil-ħodu rajt l-aħbarijiet fil-medja għaliex aħna verament maħsuda bil-dan l-attak. Il-biraħ kena diskussjoni propju il biraħ fuq l-agenda tal-Komitat Libe u aħna propju diskutejna l-izviluppi tal-estremizmu mill-naħa tal-lemin u r-rejati ta' mibeda mhuwiex biss diskors ta' mibeda ma' rejati ta' mibeda propju l-biraħ stess smajna eh, membri hawnhekk f'din il-kamra jamlu kommenti verament mhux flokom fuq xi koalizzjoni li ma tagħmilx sens bejn xelluk u l iżlam bħalli kieku kienet il-ħames pilastru ta' terrorizmu, stupru u kriminalità madwar l-Ewropa. Dawn huma r reati ta' veru l-attakki terroristiċi ħan osservaw minuta ta' silenzju. Thank you all. Grazzi.